Thank you very much indeed. Um, Onorevole Maria Gopini, okay. Uh, uh, Deputy Maria Grappini, take the floor, please. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc... Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Dwar l-eskalazzjoni tal- violenza kontra nisa u anka kontra tfal jena nixtieq najt illi din hija xi ħaġa serja ħafna imma anka nixtieq ngħid kemm tgħid dwar sigurtà ta' ċittadini tagħna fl-Ewropa huwa verament importanti li l-Presidenti tal-Kummissjoni u tal-Kunsill jiġu hawnhekk quddiem dan il-Parlament u jippreżentaw il-programm tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam mal-migrazzjoni, l ażil u anka sigurtà ta' ċittadini tagħna u l-frontieri, kontra li fuq il-frontieri, ma naħsibx li nistgħu nkomplu mmexxu l-qudiem din l-alerta massima, ma nistgħux nirriskjaw li nitilfu l-ħajja ta' ċittadini tagħna. Rridu naraw kif ħanoħorġu minn din il-kriżi, rridu li konna Ewropa sigura u nixtiequ li konna trattament indaqs ma nixtuqx li konna Ewropa li timxi fuq żewġ bidari u ma nixtuqx li nħossuna mhux siguri. Daqshekk. Naħseb li sa wasal iż-żmiem illi anka kulħadd ikun trattat bl-istess mod. E, jetzt abnet batrix von Storch, bitte Kellim li Miss Beatrice von Storch. Signor President, grazzi ħafna ħna rridu nitkellmu fuq ir-rabta ta' bejn il-frontieri miftuħin u il-terrorizmu. Signor Holmeyer, qalet li l-partit tal-ħodor fil-fatt huma responsabbli wkoll għall attakki f'Pariġi minħabba li huma kontra il-kontroll iktar mill-qrib taċ-ċittadini. Iżda aħna qegħdin naraw illi id dejta id dejta u din ħafna informazzjoni tal-passiġġieri mhix ħatejna wis ilhom naraw illi l-terroristi kienu għedin jużaw informazzjoni permezz tal-messagġi u l-lum il-ġurnata diġa għandhom armi illegali fidejhom. Ikolli ngħid huwa verament ftit il-bot fl-istituzzjonijiet illi qed naraw li qed jinbiħu dawn l-armi u naħseb li issa sabasal il-waqt li jkun hemm liċenzji iktar b'saħħithom u strattiv dak li għandu xaqsam il-beħ tal-armi. Naħseb li fl-istess ħin jekk s Sunja Holmajer, naħseb li hemm bżonn li jissaħħu l-kontrol fuq il-frontier ukoll grazzi. Eh, deputy eh, Grazzi ħafna. Jama Tom, jekk joġbok. Grazzi ħafna. Din hija sfida kbira ħafna anka l-attivitajiet ta' Daesh, hija sfida kbira ħafna anka l-attakki riċenti f'Pariġi dik hija prova li l-gwerra waslet għandna. Smajna ħafna tassib anka wara l-intervent ta' Russja fis-Sirja. Nafu li għanna relazzjoni partikolari ma' Russja, però f'dan il-qasam ġlida kontra ISIS aħna din ma' Russi. ISIS huwa proġett eh, vera perikolus mhux biss għal din iż-żona mad-dinja kollha. Dwar li mhux se ninkludu il-forzi tagħna fil-ġlieda kontra ISIS jekk dik ma tinkludix lir russja jiena naħseb li ma naqblux ma dan irridu anka nsaħħu il-pożizzjoni tagħna ninaqdu flimkien kontra għan komuni. Grazie ħafna. Ajtaħ. Grazzi ħafna. Issa naddi il-mikrofonu lil Joao Ferreira. Grazzi ħafna. Is-sitwazzjoni tal-migranti illi jaqsmu mill-Balkani influss li ma jaqafx dak iħassibna ħafna f'termini umanitarji anka deteriorazzjoni ta' situazzjoni matul il-jiem li għaddew minħabba li numru ta' pajjiżi wafqu dawn il-limiti fil-kontrolli fuq il-frontiera. parti dan hemm violenza kontra nies vulnerabbli, nies li huma disprati wkoll u naħseb li rridu naġixxu. Naħseb l-unika risposta li hija konformi mal-valuri tal-Unjoni Ewropea li aħna nixtiequ insemmu hawnhekk l-unika risposta illi tmurid fit mal-prinċipji umanitarji hija il-ħolqien ta' rotot li huma siguri għal dawn il-migranti u anka il-ġlida kontra traffikanti li huma fuq traffikanti. Jina naħseb li għanna natu l-flus għal integrazzjoni ta' dawn l-immigranti u anka għal sigurta fuq il-frontieri. Il-mikrofonu Sebastian. Grazie ħafna, Sir President. Għadna kem għaddejna l-20 ta' novembru data importanti ħafna għal dawk li ifakru iż-żmien ikraħ ta' Franco. Aħna qed naraw illi anka falikante fej fl-1864 li kien maqtul is-sur Graw, aħna nafu li fil-fatt dan ġralu ċertu affarijiet ġew minħabba li kienu mistoqija. Iżda aħna nafu li d-territorjat bħal dam ma, mux, ma kienx fil-fat vendikat kif suppos, il-Sinjura Redding kienet tgħid li aħna rridu nfakru l-vittmi ta' dawk id-dittatorjati estremisti. Iżda aħna rajna illi fl Spanja kien hemm ħafna vittmi u dan il-Parlament Ewropew kif ukoll bqija tal-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jindirizzaw din is-sitwazzjoni u jġellu l-gvern Spanjol sabiex iżomm mal-obbligi legali li għandhom. Jekk li aħna żgur mhux ħankunu nagħmlu xi ħaġa kif suppost. U eh, Mrs. Margaret Parker, take a please. Thank you, President There's no more persecuted and yet more disregarded minority in the world than christians. over 90 countries ban or restrict christian belief many of them in the middle east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 tra 2009 e 2015 centinaia di Bejn is-sena 2009-2015 aħna rajna illi ħafna u koll eh, nies li kienu jaħdmu fl-artiġinat l-ewnet kienu eh, provaw jirġbduhom lejhom iżda mbagħad abbandunawhom. Dan huwa xi ħaġa li ġrat lil ħafna imprizi agrikoli fis-qalija minn fejn ġejnina minħabba illi ħafna mill fondi li kienu previsti għal bejn sena 2007-2013 kienu abbandonati u allura jina xvejt ħafna talbiet minnaħa ta' dawn in-nies jekk aħna nistgħu xintawlu il-validità ta' dawn il-fondi. U aħna fl-imkien ma' l-Moviment 5 Stelle provajna poġġu kemm jista' jkun awtoritajiet fuq l pressjoni fuq l-autoritajiet lokali iżda l-aħħar kelma dejjem tkun tal-Kummissjoni allura nixtieq nsaqsi lill-Kummissjoni jekk tistgħu xittawlu il-fondi għal dan ir-reġun minħabba li verament dawn huma għandhom rol importanti ħafna għal sqalija. Grazzi. Grazzi ħafna, kurraw. Sinjura Dominik Bild, jek joġbok. Grazzi ħafna ċer il-marda tal-Zajmer u oħrajn Dawn minħabba fihom ibatu 6 miljun persuni u għandek każijiet ġodda li dejjem qed jiżdiedu Franza. Għandek fi Franza 227.000 elf każijiet ġodda, minħabba dan għandek ħafna persuni li għedin batu mhux biss il-vitmi manka dok ta' madwarhom. Kors gwenza ta' din il-marda il-moħ ma jibqax jaħdem l-istess, il-memorja tibda tbati u sfortunatament bħalissa mem lebda trattament għal marda ta' Alzheimer. Anka jekk ċertu eh, medikament, eh, ċertu mediċini u trattament jistaw naqsu il-proċess. Konsekwenza ta' din il-marda għandek l-ikbar dipendenza fl-Ewropa għalhekk eh, huwa importanti li jkun hemm aktar mezzi ta' riċerka u naħseb illi din għandha tkun ta' priorità fil-qasam tas-saħħa għalhekk jiena se eh, nressa eh, dikjarazzjoni bil-miktub 20 membri oħrajn kollegi tiegħi mill-gruppi kollha jina nistiden lil kulħadd hawnhekk biex jiffirmaw ukoll din id-dikjerazzjoni. Grazzi ħafna. Merci beaucoup. Grazzi ħafna. Naddi issa il-mikrofonu lil Mike. Grazzi ħafna, ċer. Jina kont kellim tawnek matul ix-xar ta' jannar. Niftakar. Xkonna edna dwar il-moskej. Ma taħsbux illi dik il-ħajja li kontet niddefendi dakinarja dik it-tajba u nixtieq apparti dan nagħmel mistoqsija oħra. Meta nisma' minħata tal-kritiċi tagħna dak illi jiġri fil-moskeja, għandu xejn xaqsam ma' muskada, wieħed jistaqsi ma zattament qed jiġri e, titira tal-Russja li kienet waqgħet il-vitmi li mitu. hemm ħafna Ewropej hemmhekk, grazzi ħafna. Sinjura Vanavar. Illum, President, Millum għaddu għaxartijiem mill-attakki terroristiċi f'Pariġi u ħafna iktar ġranet minn l-attak ta' xali ebdu. X'nitalmu minn dan kollu? Ma jistax ikun li nibqgħu nejxu b'dejn il-biża u għalhekk għaxar wara dawn l-attakki irridu ngħidu li ma rridux nistennew 321 ġurnata oħra hemm bżonn naġixxu rridu nlestu bċertu dossiers importanti bħal dak tal-PNR. Insaħħu il-Frontex biex verament taħdem biex tipproteġi il-frontieri tagħna rridu naraw x'se nagħmlu bir-radikali li jgħixu fuq it-territorju tagħna. U irridu naraw kif l-informazzjoni nadduwa. għax meta taddi ġurnata, kull ġurnata li taddi hija ġurnata ta' terrur għaċ-ċittadini. Signora Dancela Sajmis. Grazzi ħafna, President, jiena inkwitata nara li dan l-axħar edin nitkelmu fuq l-Europa differenti, it-two-speed Europe. Is-sur Juncker jaqbel ma dan, imma dan ovvjament imur kontra il-proġett Ewropew li huwa bbażat wara kollox fuq il-koeżjoni, l-inklużjoni. Unu kif aħna se niġġieldu il-qat fl-Ewropa fost iż-żgħażagħ ħajjek ma rridux l-integrazzjoni, kif se niffaċċjaw dawn il-teddidiet ta' terroristiċi jekk il-min imexxi l-Ewropa jrid jifret Araw kif il-kuntest eh, kif il-Renju Unit qed jippreżenta l-affarijiet iktar asma. Jina ma nemminx fil-viżjoni ta' Ewropa fuq żewġ eh, ta' żewġ modi. Sur Donbaski. <coughs> Grazzi, President. Dan l-aħħar li rajna jiġri f'Pariġi <coughs> u f'istati membri tal-Unjoni Ewropea mħabba id dajesh juri biex bil juri biċċar it-tħassib li aħna ilna nitkelmu fuq il-fat li għal sena sħiħa ilna nejdu li l-Islamisti joqtlu n-nistana. Mżon li l-Unjoni Ewropea verament insaxħu il-frontieri fin-nofsinar tal-Ewropa, il-Bulgarija għandha l-iktar frontiera twila u jiena nidrizza l-kollegi tal ppe u oħrajn li jiena nidromitkom għandkom tort għax ma ħattux il-passi u l-miżuri u mod immedjat il-frontieri nalqu u koll il-frontieri esterni bħal f'dak f'pajjiżi naraw li l-nis illegali li qegħdin fuq it-territorju ninkeċċuhom hemm bżonn l-insibu u irdu il-movimenti il islamistiċi li jem fl-Europa, sinjuri mem lebda motiħor kif aħna niddefendu rwieħna. Dan biss huwa l-mod biex niddefendu id-djar tagħna, l-valuri tagħna. Grazzi. Signora Bilbao. Grazzi, President. Illum, il-familji ta' nis li ebu kważi mittelf persuna eddin iffiċċu il-katavri dan etnej tiġi fir nis li mietu fi żmien ir-reġim ta' dittatur Franco. Edin jippruvaw u kol jaraw li n-nies li kienu responsabbli minn matul dan ir-reġim ta' Franco li wetqu affarijiet u li qatlu n-nies li wkoll jittieħdu l-qorti. Aħna lil dawn in-nies irridu verament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 Grazzi ħafna, Sur President. L-Unjoni Ewropea u l-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem dejjem qalu li fil-fatt aħna rridu niġġieldu u nfakru il-reati kriminali ta' matur datatorjat ta' Franco. Aħna qegħdin naraw li fil-fatt hemm ċertu affarijiet li m'għandhomx jibqgħu jsiru qed għadhom jitħallsu pensjonijiet mill-Gvern Ġermaniż għal pensjonanti taħt għal dawk il-volontarji matul iż-żmien ta' Franco u anka għal mossa volontarja minnaħa tal-gvern Spanjol għal dawn li kienu akkużati li jtituhom l-immunità, importanti li aħna nirrispettaw li dawk il-familji u l-qraba tal-vittmi li ilhom snin jistennew tweġiba u li wieħed jieħu azzjoni fuq l-inġustizzja. Jiena naħseb li l-memorja hija ta' kulħadd u hekk din l-istituzzjoni Ewropea għandna responsabilità li ngħidu illi bl-immunità m'hemmx demokrazija. Aħna hemm bżonn li wara dawk ir-reati kriminali saru fi żmien Franco jkollna ġustizzja. Uh, Signora Begin. Iva, grazzi. Għal dan ħafna snin iċ-Ċina qed tinvadi s suq tagħna u dan iġib dannu in-nies tagħna. Imissa minn Beijing ħirġin l-aħħar eh, attakk jekk minn Diċembru tal-2016 iċ-Ċina se tkun rikonoxxuta bħala ekonomija tas-suq u l-prodotti ta' ma konux nistgħu nipproteġuhom iktar, imma l-ekonom iċ-Ċina mhijiex ekonomija tas-suq. Memx l-affarijiet ma jsirux so, l-Kummissjoni biss għandha jkollha l-għażla. Iċ-ċittadini jafu li iktar minn 3 miljun posta xol xogħol eh, fl-Ewropa jiddependu minn dan kollox u l-Gvern tal-Iterja fl-Italja 700.000 eh, posta xogħol jiddependu minn deċiżjoni li se tittieħed f'dan il-qasam. Eh, kulħadd jaf eżattament, il-Viċi Ministru Kalenda biss jitkellem, kulħadd ta' parsi rajt ma rajt u smajt ma smajtx. Forsi 700.000 posta xogħol ma jinteressaw il-ħadd possibbli dan. Grazzi, Sinjura. Issa, Signora Tons. Grazzi. Et naraw li l-immigranti jaslu fl-Ewropa u ma jiqfux f'dan l-aħħar xar iktar minn 2500 ruħ għaddew mill-Slovenja 10 mill-filmija iktar mill-popolazzjoni. ħafna minn dawn in-nies huma immigranti ekonomiċi jaslu minar id-dokumenti. Aħna peress li parti minn Schengen għanna id-dmir li niproteġu il-frontieri ta' barra ta' l-Unjoni Ewropea imma nafu li hemm immigranti li jużaw il-fluss u r-rotot. Kif nistaw aħna u koll nafdaw il-servizzi ta' sigurta tagħna il-miżuri ta' sigurta tagħna huma effettivi wara li kienaw dan l-attakki l-Unjoni Ewropea għandha Dipartiment tal-Komuni tal-Sigurtà x'qed jiġri minn dan. Issa imis Is-Sur Fernandez. Presidente. Grazzi ħafna Sur President l-ewwel kelmiet minn ħatijaj ħajkunu sabiex infakkar il-vitmi illi tilfu ħajjithom matul l-aħħar attak ta' terroristiku li verament jixraqilhom li koħna konna politika tad difiża u tas sigurtà iżda jiena nixtieq nitkellem fuq id-dibattitu li fil-fatt qiegħed isir fuq lotja ta' status ta' ekonomija tas-suq li ċina din hija deċiżjoni tista' tmur kontra setturi importanti Ewropej bħal pereżempju settur ta' produzzjoni tal-azzar li għandu preżenza kbira fl-Asturas. Fiċ-Ċina m'hemmx ekonomija tas-suq. Le, l-ekonomija hija ikmandata mill-gvern. X'tip ta' ekonomija tas-suq jista' jkollok jekk ikollok kontroll dirett tal-ħaddiema u tal-kreditu tal-flus. Din ma tistax tittieħed id-deċiżjoni fl-Ewropa li jingħata dan l-istatus minħabba li jekk nagħmlu hekk ħaneddu l-ġejjini ta' ħafna reġuni Ewropej, inkluż ta' Asturias. Tara essis u lefti. Grazzi ħafna. Issur Marias, grazzi ħafna President. Memorandum li ġi votat xiftit tal-jimilu huwa leġislazzjoni arbitrarja trojkas talbu li ssir wara il kapitali riġaġġi ippompjati fil-banek dawn il-djun kellhom jinħafru. Imma qegħdin naraw nkomplu naraw li id-djar in-nies jiġu żgumbrati minnhom il-banek qed jieħdu il-djar tal-Grigi meta ma jaslux bil-pagamenti. il-gvern ta' Siriza ivvota favur dan, imma aħna il-Grigi se nkomplu niġġieldu biex niġġieldu e, biex insalvaw id-djar tagħna. Da. Ma jistax ikun li jinħat fuq dawn id-djar. Is-sur Radux. Grazzi, President il- politika eh, barranija eh, komuni eh, u dik ta' difiża il manna l-25 sena. Il-politika ta' difiża u ta' sigurta' edin jizvolġu imma ma tanċet naraw li huma linji ta' politika qawwija ħafna, il-kriżijiet, terrorizmu, il-ġliet u l-gwerer jistaw jiġu evitati bil-CFSP u bil-CSDP. Minn wara 15 sena, 25 sena ta' esperjenza, u l-mod ta' kif nirrispondu għal kriżijiet joħroġ ċar li din il-politika um, ta' sigurtà tal-Ewropa rridu insaħħuha. L-sfidi se jkomplu jmorru għall-arm il lider fil-futur. Sinjura Martina Anderson, grazzi il-ġimgħa l-oħra rajna ftejjim importanti li eh, ntlaħħaq eh, fl-Irlanda ta' fuq u mal-gvern Ingliż. Dawn din hija l-pjattaforma l-unika waħda li hija importanti imma il-gvern ta' Renju Unit ma ndirizzajiex l-obligi ta' eh, l-artiklu numru 2 fri dritt għal ħajja li il-qorti ta' dritti tal-bnidem kienu sabu ksur min-naħa tal-Renju Unit nafu li jem l-armata, l-polizija u l-istituzzjonijiet politiċi li u dipartimenti dejjem ġifiri dawn ikkonfoffaw biex joqtlu imma em, dak li ġara fl-Irlanda qed jiġi mistur hemm il-Kummissarju Musniak hemm bżonn jerġa' jiġi Belfast biex jara ftit kif sejrin l-affarijiet l-abbuż kontra dritt tal-bniedem u anki biex jaħdem mal-familji biex verament dawn jagħtu iktar informazzjoni fuq il-vitmi u l-familji tagħhom. Grazzi. Issa imis Sur Gambus. Mis Grazzi ħafna l-għanet nix ngħid li għandi soba kbira għal-vittmi tal-attakki terroristiċi fil-Libanu, f'Pariġi u f'bosta passijiet oħra. Jiena naħseb li aħna f'matul terrorizmu aħna qegħdin naraw li erġajna qegħdin naraw li nhar il-ġimgħa pereżempju fakkarna l-mewt ta' Franco U għedin naraw li fis-sena 2013 ilna snin u koll li nqatal Kristjan eh, u Nisrani konvent minn Katalunja u kellu jaħrab minn Katalunja minħabba li kien persegwitat minn reliġjużi oħrajn. U fil-fatt dawn sparawlu fl-1938 minħabba illi u kien dejjem jiġi tal-demokrazija fil-Katalonja. Aħna qegħdin narraw illi issa qegħdin situazzjoni ta' mistħija minħabba li ma tajniex dinjeta l-ħafna nies illi fil-fatt kellhom storja simili u aħna qegħdin naraw illi flimkien mal-raba tiegħu aħna qed naraw li hemm ħafna nies oħra li qed jistennew il-ġustizzja. Grazzi gospodine Pitanje granica u Grazie President. Il-protezzjoni tal-frontieri tal-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar ġimgħat rajna em, li dawn huma marbuta b'mod dirett mal-protezzjoni ta' ċittadini. Sissa ir-refuġjati dejjem iżnihom mill-lat umanitarju imma wara l-massakru ta' Pariġu dak li qed jiġri Brussell qed nitkellmu iktar fuq kwistjoni ta' sigurtà. L-Unjoni hija f'xifti isa fi gwerra, f'gwerra ċivili. Ma rajniex armata eh, li tipprova taħkimna imma qed naraw iċ-ċittadini li qed jiġu immiratu maqtula da għaliex dan l-problema ta' l-esklużjoni mis-sistema memx aċċettazzjoni mux għet nejdu li kull min jitlef ix-xogħol isir terroristu, imma hemm affatturi ħafna tal-medja, tal-politika barranija, imma ovvjament dan kollu joħlo eh, pressjoni u koll fuq kollox u jiddetermina kif se jizvolġu l-affarijiet fis-seklu 21. Surċaki. President, palissa l-ambizjoni ta' terrorizmu huwa li il-konflitt jinġab jinġib l-Ewropa anki fi żmien il-miliet dan biex dejjem eh, jinkwieta li ċittadini Ewropej. U jiena u kol mħazba li il-membri, ċertu membri għonek edin mux qed jagħtu qegħdin jissotovalutaw din il tedida hemm bżonn nieħdu deċiżjonijiet fuqhom biex naraw li jekk ridu li ċittadini jibqgħu jafdaw l-Unjoni Ewropea ma jistax ikun li morru lura għal lob politiku min se jirbaħ u min se jitlef. Hemm bżonn naraw x'inhuma s-soluzzjonijiet li jagħmlu sens biex insibu kaptu tal-problemi. Soluzzjonijiet li ifissru xi ħaġa l-ewwel irridu naraw li jkun hemm is-sigurtà fl-Ewropa. Jiġifieri jekk iġobkom ejja nieħdu deċiżjoni fuq dan il-pakkett għax inkella il-ċittadini tagħna kull ma se jisimgħu ma dawk il vuċi tal-estremisti biss. Grazzi. Issa. Claudia Partem. Grazzi, President, kollegi, minn kejja il-problema kbira ta' eh, situazzjoni ta' sigurta, il-proċess Ewropa hemm bżonn ikompli. Ma jistax ikun li din il-kriżi twaqqafna, ma nistawx noqogħdu inċedu ma nagħmlu xejn. Hemm bżonn inkomplu naraw kif se noħolqu postijiet ta' xogħol għaż Ħafna drabi ninsowhom iż-żgħażagħ. Eh, ma da ma jfissirx li ma il problema għadhomx magħhom. Ma għanna 4.6 miljon zazuhu zazuha fl-Europa li mandomx xogħol. Kif se nimplementaw il-programmi għal-jom, għal postijiet ta' xogħol ġodda għazzaza. Hemm bżonn iktar inizjattivi, iktar investiment biex innaqsu il-qat fost iż-żgħażagħ għalhekk jien qed nipproponi li dawn il-programmi il programmi jikunu joddu għal nies li kollom l-età sa 35 sena. Din hija problema li se taffetwa lil kulħadd fil-futur. Fil Grazzi ħafna. ċaba sugar issa. Fogadták el az emberi jogok beleértve. 40 sena ilu aħna adottajna l-ħarat ta' Helsinki rispetta dritt tal-bniedem u anki rispett tal-minoranzi u 20 sena ilu għonek fi Strasberg aħna iffirmajna il-ftejjim il għal-minoranzi tajjeb li naraw fi xaħna u nirriflettu fuq l-affarijiet li tant għadbaqax namlu dejjem iġifir biex niproteġu l-minoranzi il pajjiżi firmatarji mhumiex qegħdin jirrispettaw il-ftejjim. Jiena naħseb nistgħu nsibu l-kaptu ta' dan kieku l-istituzzjonijiet jadottaw regolament qafas dokument li jkun vinkolanti li jkun jorbothom. L-inizjattiva għandha toħoda il-Kummissjoni imma l-Parlament li jatema ċittadini jista' jkun ikun minn ta' qudimnet qegħdin nitkellmu fuq 40 miljun ta' ċittadin dejjem iġi fil-kwistjoni tal-minoranzi. L-artiklu 2 ta' trattat tal-Unjoni Ewropea jgħid li l-Unjoni hija mibnija fuq ukoll il-rispett ta' drittijiet tal-minoranzi. Grazzi. E, Madam Deputy Bihela e, Szojdrova. Grazzi ħafna, Senjura Szojdrova. Eżis kollegi, għanna 25 minuta biss ċans sabiex nivvotaw u nejnu sabiex naqblu fuq il-premju Lux 2015 jiena qed ngħidu dan kollu minħabba il-lingwaġġ tal-film kultant ikun iktar b'saħħtu mill-lingwaġġ tal-politika u din is-sena l-kandidati verament għandhom rwol importanti. Il-film Mustang huwa fuq ġenerazzjoni żagħżugħa ta' Turkija u il-film Bulgaru Turok huwa fuq il-konflitt u nuqqas taftejjem ukoll dawn huma films verament interessanti li jistgħu jikkontribwixxu għal dialogu bejn l-Ewropej, jistgħu jħadnu iktar eh, dibattitu fuq il-valuri Ewropej, diskussjonijiet bejn bejnietna u bejn ċittadini tal-Unjoni Ewropej naħseb li dan il-premju Lux jista' jenna sabiex aħna nippromovu l-valuri Ewropej li din niddefendu. Grazzi. Grazzi ħafna is-Sinjura Darling. Curtin Darling. Grazzi ħafna, Sur President. Din il-ġimgħa ħassejna l-ewwel sinjal ta' borra u ħafna nies dan huwa jieħdu qasam minħabba li dan ifisser ħajkollhom kontijiet tad dawl l-iktar u tat-tisħin tad-djar tagħhom. Aħna rajna li kien hemm ħafna titjib fl-effiċenza tal-bini tad-djar u u l-metodi ta' tessin iżda il-suq waħdu ma jistax wassal għal ħafna investimenti, speċjalment għal dawk li jgħixu fil-djar mikrija u kif ukoll dawk li jgħixu fil-djar tal-gvern. Jena naħseb li il-qafas legali importanti jista' jippermetti li l-enerġija tax-xemx tipproduċi għal 35.6 fil-mija għal tal-enerġija li għanna bżon fil-Renju Unit u li provdu xi 8000 impjieg din hija xi ħaġa verament tajba il-Gvern tar-Renju Unit għandu jibdel id-deċiżjoni illi mhix tħares biżejjed fit-tul u li kienet diffiċli u ma naqblux magħha Grazzi. Grazzi ħafna. Sanna sur Roland Claude. Grazie ħafna President. Meta nitkellmu fuq l-status tal-suq ekonomiku tal-Ċina se jkollu effett konsekwenza fuq il-postijiet tax xogħol fil-ekonomija tagħna għax nafu li l-politika ta' ekonomika ta' Ċina hija waħda aggressiva, speċjalment fil-qasam ta' l-azzar ċ-Ċina mhijiex ekonomija tas-suq u il-prodotti tal-azzar ma jirrispettaw il-prinċipji tal-kompetitività ġusta nafu iġifiri li se jkunem ħafna u ħafna postijiet ta' xogħol f'dan il-qasam tal-azzar li se jiġu medda fl-Unjoni Ewropea bi trid tippenetra s-suq fl-Ewropa trid tirrispondi għal ħames kriterji tekniċi u dawn laqqas sedeja m'għandhom tagħhom hemm bżonn li l-ekonomija tas-suq tagħna huwa wieħed avvanzal u iċ ċina m'għandix posta hawnhekk hija kwistjoni għall-ekonomija tagħna imma għall-industrija u l-postijiet tax-xogħol. Grazzi. Merci beaucoup, Monsieur Député. And uh, last speaker. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim illum huwa Sur Ishtvan u jħelli. Kjoġbok. Grazzi ħafna Sur President. Kważi l-dax naqsin kwart qegħdin naraw il-ħin jgħaddi jiena stennejt u nixtieq ngħid xi ħaġa minħabba li nixtieq ngħid xi ħaġa importanti naf li kollha qegħdin nibżgħu nafu li hemm forzi politiċi li qegħdin jużaw dan il-perjodu ħalli bekk jużaw dan il-każ ħalli jagħmlu propaganda kontra ir-refuġjati iżda l-problema reali hija problema li għandna fil-qalba tas-soċjetà. Ewropea 26 miljun tifel u tifla fl-Ewropa li huma foqra wieħed minn kull erba' tifel u tifla din jgħixu fil-faqar u fl-Ungerija dan il-proporzjon mu verament jinħassa aħna din nitkellmu fuq 1.4 fil-mija din xi ħaġa li verament 40.4% anzi aħna rridu nagħmlu xi ħaġa fuq għadi aħna għada ħan votaw fuq u rridu naraw li waqfu darba dejjem il-faqar fost it-tfal fl-Ewropa aħna rridu naraw li fl-aħħar nimplementaw dawn il-miżuri u naraw li intemmu il-faqar fost it-tfal mħabba li żgur ma jistax ikollna Unjoni Ewropea b'saħħitha jekk ikollna l-faqar fost it-tfal. Grazzi ħafna Issa Minħabba li inti kont l-aħħar kellim, il-kom li għadha fl-24 ta' Novembru is-seduta ħat kompli fit-8 nofsa filgħodu. Mbagħad eh, nieqfu għal pawża ta' nofsinhar, mbagħad fit ta nerġgħu nkomplu. Nixtieq nagħlaq is-seduta.